fuq il-reazzjoni globali tal-Unjoni Ewropea għall-HIV AIDS. Wara il-Kummissjoni se jkun hemm il-kelliem għannom tal-gruppi u mhux se jkun hemm catch the eye. Nixtieq nissieden lis-Sur Dalli biex jitkellem għannom tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Jena tassew uh, kontent li nkun hawnhekk li għatawnek ma'kom magħkom dal-għodu. The occasion of uh, din il-ġurnata tal-ġurnata favur l-HIV